nixti jiena najt li l-Kummissjoni imko resqet eh, din l-emenda fuq test għad provat mill-Parlament Ewropew fuq l-artiklu 216 paragrafu 4 tal-regolament din l-emenda eh, hija konsidrata pala approvata sakemm fi 24 eh, sija eh, mill eh, din l-aħbar xi grupp politiku jew 40 deputati jisaqsu li dinha tiġi meċħuda. Din it-titlu ħajkun publikat fil- taħt il-proċess verbali tal eh, din is-seduta u din l-emenda disponibbli fuq eh, is-sit Seance on Direct. U issa se nivvutaw fuq ir-rapport eh, permezz ta' appell nominali il-votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd vota.